ġifiri l-inkatru eh, l-impiegi u tkabbir huwa ta' valur kbir għal-ċittadini Ewropej. Grazzi. President, grazzi ħafna tal-li ħattu sem f'dan id-dibattitu l-koll. Grazzi l-kull minn ħasem. Issa, intemmu il dibattitu Naddu issa l-punt li jmiss fuq l agenda tagħna li hija d-dikjerazzjonijiet mill-Kunsill u l-Kummissjoni bit-titlu Appell għal modi konkreti biex jiġu miġġilda dal frodi u l-evażjoni fiskali. L-ewwel kellim fisem il-Kunsill huwa s-sur Nikolaj Vaming. President, membri onorevoli, kummissarji. Fisem il-Presidenza Daniza nixtieq nirringrazzja l-Parlament għal l-importanza li qed jagħti għas-suġġett tal-ġlida kontra il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Il-Kunsill jaqsam l-opinjoni magħkom li din hija kwistjoni vitali tal-politika tat-taxxa, l-kooperazzjoni tat-taxxa hija priorità għall-Presidenza. Dan huwa aktar u aktar il-każ fil-kuntest tal-klima ekonomika kurrenti u l-ħtieġa l-Istati membri biex jiżguraw konsolidazzjoni fiskali ambizjuża. Il-Kunsill impenja ruħu biex jihum numru ta' inizjattivi biex jindirizza din il-problema f'dawn l-aħħar snin reċenti. Fl-2006 l-2007 l-Kunsill adotta konklużjonijiet immirati biex jistabilixxu strateġija kontra il-frodi fuq il-livell komunitarju, mod partikolari fil-qasam tal-frodi tal-VAT. Minn dak iż-żmien il-Kunsill adotta numru ta' atti bħal per eżempju tisħiħ tar regolament fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati membri fil-qasam tal-VAT, kif ukoll f'numru ta' modifiki għad direttiva tal-VAT li huma mirati sabiex jindirizzaw il-frodi. Dan jinkludi il- veloċità aktar mħeffa tal-skambju tal-informazzjoni bejn l-istati membri, il-twaqif tal-kondizjonijiet eżenzjoni tal-VAT fuq l-importazzjonijiet u l-ftejim fuq ir-regoli ta' invoicing. Fil-qasam ta' tassazzjoni diretta, reċentament fi frar tal-2011, il-Kunsell adotta direttiva tal- kooperazzjoni amministrativa fil-qasam ta' tassazzjoni li hija marata biex issaħħaħ l-istrumenti ta' assistenza reċiproka fl-evalwazzjoni tat-taxxa diretta bejn istati membri. Id-direttiva tipprovdi fost oħrajn għal possibilitajiet miżjuda ta' ta', ta, skambju ta informazzjoni fuq talba u tintroduċi dispożizzjonijiet fuq l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Barra minn hekk fl-2003 l-Kunsill adotta direttiva fuq it-tassazzjoni ta' dħul ta' tfaddil forma ta' pagamenti blimax fl-aħħar la Marzu tal-2010 l-Kunsill adotta direttiva fuq l-assistenza reċiproka l irkupru ta' talbiet marbuta ma' taxxa dwazzi u miżuri oħrajn li huwa aġġornament kbir fuq l-istrumenti ta' assistenza reċiproka eżistenti għal ġbir ta' taxxi. Nemmen li dawn inizjattivi vari juru l-impenn tal-Kunsill biex jindirizza il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa Madanokollu huwa ċar li jista' jsir dejjem aktar u għandu jsir dejjem aktar. Fl-aħħar laqgħa f'Marzu il-Kunsill Ewropew saħaq fuq l-importanza ta' konsolidazzjoni fiskali u tkabbir. F'dak il-kuntest hija appellat biex il-Kunsill u l-Kummissjoni jiżviluppa malajr malajr modi konkreti biex itejjeb il-ġdida kontra frodi u l-evażjoni tat-taxxa u jerġa' jirrapporta fuq dan f'Ġunju din is-sena. Il-presidenza daniża temes importanza kbira għal din il-kwistjoni. Ix-xogħol għaddej bħalissa u aħna nistennew biss ħieħ nirrispettaw l-iskadenza u nerġgħu nirrapportaw lil kunsill Ewropew f'Ġunju. Ovvjament, f'dan l-istadju jiena ma nistax narrafkom bid-dettalji sħaħ ta' dak li qed nistennew li ser ikonna f'dak ir-rapport. Iżda nistantikom idea fuq ix-xogħol li għaddej bħalissa fil-Kunsill. L-ewwel nett il-Presidenza Daniża qiegħda tafas biex tkompli timxi l-qoddim fid-direttiva tat tassazzjoni ta' tfaddil. Dan il-fajl tiġi diskuss ħajġi diskuss mill-Ministri tal-Ekofin f'Mejju jew Ġunju nittamaw sa' 15 ta' Mejju. F'dik il-laqgħa l-Presidenza Daniża se tipproponi li jkun hemm mandat adottat biex jippermetti l-Kummissjoni jiftaħ negozjati mal-Iżvizzera u ma' pajjiżi oħra tal-punent tal-Ewropa li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea fuq il-ġenerazzjoni ġdida ta' ftehimi ta' tassazzjoni ta' tfaddil. Għalhekk il-ftejmiet ta' tfaddil ma' pajizi terzi jistgħu jiġu riveduti b'mod parallel mal-emendi proposti mad direttiva ta' tfaddil tal-Unjoni Ewropea. L-għanu li huwa li jizgura aktar tassazzjoni effettiva ta' tfaddil transkonfinali. Il-Presidenza Daniża tittama li nkunu kapaċi nagħmlu progress ta' veru fuq dan id-dokument tan diffiċli. Dokument li huwa importanti għal ġlida kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. It-tieni net Fuq il-kwistjoni tal-taxxa ehm, tas-sisa, il-kooperazzjoni amministrativa ġdida u direttiva marbuta magħha ħat adottata fil-kullaqa tal-Konsil tal-Ekofin li jmiss. Dan juri passi ieħor il-qoddim għall-lodu disponibbli tal-Istati membri biex iġildu l-frodu l-evażjoni tat-taxxa u anke fil-qasam tas-sisa. Fil-rigward il-VAT, il-Konsil se jħares mill-qrib il-komunikat tal-Kommissjoni fuq il-futur tal-VAT li proponi modi ġodda biex nitrattaw il-frodi tal-VAT. Il-konklużjoni tal-Konsil dettaljati fuq din il-kwistjoni huma mistennija sa tmim tal-Presidenza Daniża. Barra mill-inizjattivi fil-qasam leġislattiv, il-Kunsill qed ikompli il-ħidma tiegħu fuq il-koordinazzjoni tal-politiki tat-taxxa. Il-Kunsill il ħidma tiegħu fuq il koordinazzjoni tal politiki tat taxxa il kunsill U l-grupp tal-kodiċi ta' Mġieba li koordina l-isforzi tal-Istati membri fil-ġlida kontra il-kompetizzjoni eh, ta' ħsara ta' taxxa fil-qasam tal-tassazzjoni tan negozji hija hemm sabiex bekk jippromovi fil prinċipju tal-kodiċi lil pajjiżi terzi. Kollegi, sinjuri, aħna ħanaħdmu mill-qrib magħkom u mal-Kummissjoni biex niżguraw li dan ikun ta' suċċess fil-ġlida kontra il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie President. Grazie. Issa, fisem il-Kommissjoni nadir kelma l-Kommissarju Xemeta. President, membri onorevoli, Ministru, f'dawn iż-żmini diffiċli rridu niżguraw li it taxxi jiġu miġbura mod korrett u effiċenti, Ma nistax nistaqsu li ċittadini jaċċettaw il-pis ta' iktar taxxi u tnaqqis fis servizzi pubbliċi jekk aħna ma nagħmlux l-almu tagħna sabiex nwaqfu il-prassi u l-attivitajiet li stati membri qegħdin ikollhom inqas ġbir ta' fondi minħabba fihom. Għalhekk kuntent li l-Kunsill tala biex ukoll hemm titjib dan il-qasam. Palma edna fil-starriċ ta' tkabbir annwali f'Deċembru li għadda, l-Kommissjoni diġa taħdem fuq strateġija biex tkompli s-saħħa l-ġlida kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. It-talba tal-kapit ta' statu gvern u dibattitu tagħkom illum ser jagħtu aktar xprun għal dan ix-xogħol. Dan il-kuntest jiena nħares il qoddim illum biex nisma' minn għandkom u x'tħassib jista' jkollkom. Sabiex bekk Konna strateġija Ewropea li tkun aktar immirata għandna bżonn approċċ fuq tliet binarji. L-ewwel nett, l-istati membri rridu jagħmlu l-aqwa użu possibbli tal-strumenti disponibbli fuq livell Ewropew. Per eżempju, Eurofisk jista' jwassal ritorn importanti fuq l-investiment għal ġlida kontra l-frodi tat-taxxa billi jkun hemm skambju ta' informazzjoni malajr u bekk ikun hemm ukoll analiżi konġunta tar-riski. Il-Kummissjoni ser tkompli tappoġġa Eurofisk u l-attivitajiet prattiċi taħt il-programm ta' nefqa fiskalis. Fil-taxxa diretta il- Stati membri jridu jużaw id-dispożizzjonijiet ta' direttiva Konċerna taw anke ta' direttiva ta' tfaddil. U dajna wassalni għattini punt. Il-progress fil-Kunsil fuq il-proposti pendenti li kollom impatt fuq il-ġlida tal-frodi u l-evazjoni tat taxxa għaddeja paskajman wisq. Il-Ministri tal-Finanzi jridu jisibu triq il-qoddim biex nħorġu minn dan l-istaġnar li jenna fiħ għal-bosta snin fuq revizjoni ta' direttiva ta' tfaddil. Iktar u iktar, tantu vera li kien hemm żviluppi internazzjonali importanti f'dawn l-aħħar tliet snin. L-iskambju ta' informazzjoni saret standard globali li qed ixekkel is-sigretezza tal-bank, u għalhekk wasal iż-żmien li l-Unjoni Ewropea tieħu l-mekanizmi tagħhom tagħha u tmexxihom pass ieħor il qudiem L-ewwel pass għandu jkun il-Kansil jagħti mandat lill kummissjoni biex ikun hemm negozjati mal-imsieħba tagħna fuq il-ġurisdizzjoni u anke speċjalment fuq l-Iżvizzera. Tielet net, għanna bżon nħarsu l-qoddim biex nizviluppaw ideja ġodda. Xista jisir? Per eżempju, jkun hemm approċ konġunt għal kontrolli u l-investigazzjonijiet, mhux biss transkonfinali bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa, iżda anke bejn aġenziji differenti bħal pereżempju tad-dwana u tat-taxxa idea ġodda għandhom ifeġġu wkoll u jiżviluppaw fuq il-mekkaniżmu meħtieġ biex jippermetti lill istati membri jieħdu azzjoni rapida kontra tipi ġodda ta' frodi karosel tal-VAT. Kif imħabbar fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2012, jiena nixtieq imur aktar lilin fil-ġlida kontra tax havens u il- pjanar aggressiv tat taxxi. Irridu nagħtu aktar lok ta' minuvra anke fuq il livell politiku tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw li nħarsu lil nfusna kontra ġurisdizzjonijiet mhux kooperattivi u oħrajn li ehm, qegħdin iwaslu l-biża. Mod parallel, bbażat fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika li għadha għaddejja jinser kompli insus biex ikun hemm aktar mezzi effettivi biex ikun hemm tmim darba l-dejjem tal-pjanar aggressiv tat-taxxa li jimmina iġbir tat-taxxi. Membri onorevoli, qabel nala nixtieq nisħaq li aħna konxi li hemm bżonn ta' titjib mhux biss fuq il leġizlazzjoni tat-taxxa. Pala kummissarju karigat kontra ġdida fil-ġdida kontra l-frodi jiena mm, gburi nirressa strateġija tal-Kummissjoni kontra il- mm, il tal-frodi, tat-taxxa, billi mmexxu ġlida kontra kontrabbandu tal-alkohol u ta' drogi. Hemm ta' fondi ġodda dawk li ma żammux mal obbligi tat-taxxa tagħhom iridu jiġu imċaħda minn kwalinkwa sussidi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju ħabib tiegħi sur Barnier u kollu importanti biex iwassal trasparenza tal-kontabilità tal-kumpaniji bi proposti mill-rapportaċ pajis pajis u brabta u koll ma' reġistri tal-kumpaniji. Biex nala jina nemmen li l-Unjoni Ewropea komplit taġiċi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 Fl-aħħar laqa tal-Kunsill ġi deċiż li s-sistema fiskali għandha tiġi mtejba, jiġifieri kif jinġabru t-taxxi u anki l ġlida kontra il-frodi. Spanja se taddi liġi fuq dan is-suġġett. Ir-riżoluzzjoni tnidi l-prioritajiet fuq il-linji ta' politika ta' Spanja u dan jakun japplika għall-Europa u kol dan se jġib u kol ċertu sigurta legali. Aħna se nġildu kontra. Algo che sin duda ajudara a crear una Europa más justa. Il dak li msejjaħ moonlighting ġifiri li nix ma jiddikjarawx irridu kol nżommu u d-majnejna rekomendazzjoni tal-OECD inkontu għal namlu differenza bej dawk li ħalsu it-taxxi u dawk li jipruvaw jeħelsu ħafif. Il-programm Spanjol kontra il-rodi u l-ekonomija illegala għal promozzjoni trasparenza iktar fl-Europa biex nġbru it-taxxi u bekk innaqsu id-deficit. Xaħġa importantissima sabiex u sistema li tkun iktar ġusta u li tippermetti dawn opportunitajiet. Dawn id deċizjoni se jkollhom effett pożittiv fuq il-kontabilità pubblika. U se jgħinu biex innaqsu id-deficit bekk inkunu nistaw nagħtu smin tal-qoddim. it jiena jiena se qegħdin insemmu tkabbir, nixtieq insemmi li sabiex naslu għal iktar tkabbir hemm bżonn li l-ekonomija tagħna nirrenduha iktar internazzjonalizzata il-kumpanniji u kol kif dejjem ir il-kunsil imma biex naslu għal dan hemm bżonn li nigarantixxu l-sigurtà legali tal-investimenti tagħna u dan se jkun dibattitu se nagħmlu darb'oħra. Grazzi. Are you ready to answer? Inti taċċetta blue card, Iva? Grazzi, President. Sur Salma, inti semmejt il-pjan tal-gvern Spanjol inkwantu għal frodi ta' taxxa. Dan ifisser li żgur li qed irreferi għall-amnestija ta' taxxa għal dawk li kienu qegħdin jevadu taxxa sissa. Tista' tinaf ftit tinktar informazzjoni fuq dan is-suġġett x'se tagħmlu b'dawk in-nies li eh, ma ħallsux it-taxxa u meta mbagħad qishom ukoll eh, ma dawk li ħallsu t-taxxa. Iva, grazzi Sinjura, il-Gvern Spanjol għadu ma prova lebda forma ta' eh, stija ta' taxxa imma irrid ikun hemm ċertu reġim ta' regolamenti u hemm gvernijiet soċjalisti li sissa diġà għamlu dan. Grazzi ħafna issa għannom tas-grupp l soċjalist is-Sinjura Ferreira. Um, consolidação orçamental está a impor exigências quase insuportáveis a alguns cidadãos europeus. Sr. Presidente, il-konsolidazzazzjoni ta' taxxa se jkun ifisser iktar problemi għal nies tal-Ewropa. Min qasu inqas nis li jistaw jerfaw dan il-pis. nis nies jahdmu, jaħdmu, inqas SMEs, taxxi mhux biss qed jiġu n-nies jippruvaw li ma jħallsuhomx imma għejdu li ftit kif dan kollu jew kemm dan kollu qed iqum triljun ta' euro iktar minn dak li l-istati tal-Unjoni jonfqu għal kura tas saħħa jekk kieku biss ninfqu wieħed minn kull ħamsa ta' dan għall-investimenti u naraw li jitla għal 3.5% tal-GDP fl-Ewropa l-investiment inkunu qegħdin verament nagħmlu affanz kbir. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament qed titlob il-Kummissjoni u l-Kunsill biex jaġlu bil-miżuri tagħhom kontra l-evażjoni ta' taxxa u l-frodi ta' taxxa. kooperazzjoni dwar affarijiet ta' taxxa bejn l-Istati Membri u l-Iżvizzera huwa wkoll punt importanti. Imma dan għandu jsir mill-Kummissjoni u mhux fuq livell bilaterali bejn l-Istati Membri. Dan ifisser li hemm bżonn narmonizzaw l-istandards normi ta' l-kontabilità, ir-rapporti tal-kumpanniji rapporti annwali, dan ikun pass importanti ħafna biex inkomplu niġġieldu kontra l-evażjoni u l-frodi ta' taxxa irridu wkoll naraw kif sensibu l-kaptu ta' tax havens. Eh, eh, L-Ewropa mhix għandha sinifikat u fil kuntest tal-G20 aħna suppost qegħdin minn ta' uddim biex niġġieldu kontra l-evażjoni u ta' taxxa u l-frodi ta' taxxa jekk irnexxilna nagħmlu dawn se neħol uktar kredibilità fajnejn in-nies u ċittadini għalhekk għal darb'oħra jiena nagħmel appell il-Kunsill u l-Kummissjoni biex verament toħroġ ħaġa konkreta biex tiġilet kontra din l-evażjoni. Tajjeb, grazzi ħafna għal liberali Sinjura Bilbao, grazzi. Jiena naqbel ma' din ir-riżoluzzjoni u dak li l mizur sur li qed tipproponi li nġintu il-frodi u l evazjoni fiskali hija kwistjoni ta' effikaċja istituzzjonali u ġustizja soċjali l-ewwel net għaliex eh, eh, tneħħi il-ħeġġa lil min qed jagħmel il-frodi u ittejjeb is-sitwazzjoni, kif ukoll ittejjeb il-finanzi pubbliċi, kif ukoll ittejjeb il-ġustizzja soċjali u fuq dan huwa bbażat il-konvivenza tagħna. Jiena naqbal ukoll l-armonizzazzjoni fiskali koordinament tal-kumpaniji eh, kollha l-Ministeri kollha tal-Finanza tal-Ewropa li jagħmlu skambju ta' dati bejnietom hija importanti sabiex ikunu saw niġildu l-frodi. Jina nħeġġeġ li eh, dan eh, l-impen jiġi trattat bl-istess mod minn kulħadd għaliex fir-reġjun tiegħi li hija awtonoma fiskalment eh, ġiet sanzjonata tal-li applikat regoli fiskali huma l-istess bħal dawk użati minn stati oħra, membri stati membri oħra li ma eh, kellhom lebda eh, sanzjoni għal dan. Jena niġbet l-attenzjoni fuq il-bżonn li intejbu l-kontroll fuq l-ekonomija moħbija u neleminaw din il-prattika li hija forma ieħor sistemika u orizzontali li jiġu evażi it-taxxi li hemm frodi wkoll għal eh, taxxi kif ukoll irridu insibu f'din is-soluzzjoni mod ta' kif kif eh, nikundannaw din il-fenomenu nsibu miżuri konkreti biex ntejbuh. Fl-aħħar net nixtieq inħeġġeġ li na ikonna dawn l-aħjar prassi sabiex nippromuovu eh, fost iċ-ċittadini l-valuri li eh, kontet tinsema fil-bidu. U rridu niġildu kollu korruzzjoni li hija pjaga oħra għal prestiġu u l-ġestjoni pubblika. Grazzi Sassur Gigold al minuta fi sem tal-ħodor. Kollegi, is-sitwazzjoni tal-finanzi fl-Ewropa ma tippermettinniex li inamlu sija ħraf għawek, ħrejef għawek. ċertu hemm pajjiżi li huma kontra kooperazzjoni ta' fil-qasam ta' taxxa u għalhekk eh, maħniex qed niġġieldu il-frodi u l-evażjoni. Hemm ċertu tax havens. Issa fir-riżoluzzjoni miktub li hemm bżonn ta' kooperazzjoni fuq kwistjonijiet ta' taxxi u il-Kummissjoni inkaljat meta provat eh, tippromuovi dawn it-tip ta' miżuri, pereżempju fil-każ tad direttiva fuq l-interessi ma tantxirna nxinna nigzbu affarijiet u ma kienx hemm miżuri inkoraġġanti li ġew preżentati. Jiena naf li biċċa xogħol tagħkom hija diffiċli ċidu tieħdu passi e, eh, koraġġużi u ippruvaw ifukaw fuq kooperazzjoni imsaħħa sabiex inwaqfu dan l-imblokkar li jeżisti fil-Kummissjoni. Issur, l-Onorevoli Imbrasas, mm, kollegi, mm, komissarju, fil-kuntest tal-krizi finanzjarja u ekonomika, l-ġabra tal-ġbir ta' taxxi, l-importanza tagħhom hija importanti ħafna. Il-politika ta' taxxa trid tkun sempliċi ċara għal kulħadd aħna għandna bżonn ta' taxxi ġusti u effiċenti fil-waqt li l-evażjoni u l-evitar ta' taxxi huwa il fat huma l-fatturi ewlenin li jaffettwaw it-tħul ta' kull stat membru kif ukoll jiswa biljuni ta' euro. Għalhekk huwa biss jekk niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa b'mod effiċenti u mirat, inkunu nistgħu nimxu qudiem sabiex intejbu il-ġbir ta' tħul tagħna kif ukoll eh, inqasmuhom u npoġġuhom fl-investiment hemm bżonn li jkollna ċertu kundizzjonijiet li mhumiex favur l-evażjoni tat taxxa għalhekk il-Kunsill u Kummissjoni rridu jieħdu azzjonijiet deċiżivi biex isolvu dawn il-problemi u biex eh, jaqdu l-isforzi tagħhom sabiex jiġġieldu l-evażjoni tat-taxxa u l-evatar tat-taxxa sabiex nassiguraw bażi tat-taxxa li taħdem kif ukoll intejbu l-ġbir ta' dħul tagħna mingħajr ma nżidu t-taxxi. Grazzi.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 Sur President, konta li l-IKEA hija kumpanija Olandiża bħal INI u koll li kienet oriġinarjament e, Taljana kif ukoll Coca-Cola, il-kumpanija tal-bottiljar tal-flixken e, eh, Griga kif ukoll Geronimo Martins, ovvjament da mhux vera, mhumiex verament Olandiżi ma qegħdin jużaw e, mezzi biħsib Eh, buffiċi li huma bbażati fl-Olanda iżda l-attività tagħhom reali qed tmur postijiet oħra huma qegħdin jagħmlu dan sabiex iħallsu kemm jista' jkun ftit taxxi permezz ta' ftehim sigrit mal-awtoritajiet ta' taxxa Olandiżi. Ħafna drabi jużaw ftehim ta' taxxa l-Olanda tkun għadha kif ikkonkludit biex iħallsu l-ammonti minimi ta' taxxa fl-Olanda u mbagħad il-profitti tagħhom jitfgħu fil-dawn il-tax havens. Jiena naħseb li hija ħaġa tal-istaġib meta l-multinazzjonali jistgħu jagħmlu dan dan. Meta l-ċittadin ordinari jridu jissekaw ċinturin ġifieri eh, l-ikbar kumpaniji qed jiġġorru l-inqas fis. L-Unjoni Ewropea trid tittieħu l-azzjoni. Fir-riżoluzzjoni aħna qegħdin nitolbu trasparenza fost affarijiet oħra. Il-fatt li l-kontijiet annwali tal-multinazzjonali rridu jkunu aktar speċifiċi sabi rridu jagħtu il-profit and loss account f'kull pajjiż. Hemm bżonn li jkollna trasparenza fil-ftejn ta' taxxa kif ukoll għandna bżonn ta' koordinament sabiex ma jibqgħux jintużaw għall-evażjoni ta' taxxa, kif ukoll hemm bżonn ta' tariffa minima għal corporate gains tax. Jina nittama il komissjoni ħata appoġġa dan l-approċ. Grazzi, Signora Podimata. Grazzi, Sur eh, President, aħna tlabna li jiġi organizzat dan id-dibattitu propju għaliex aħna naħsbu li ġrida kontra l-evażjoni fiskali kif ukoll il-frodi fiskali hija xi ħaġa trid tkun parti eh, sħiħa tal-istrateġiji nazzjonali kif ukoll strateġiji Ewropej għall-istrateġija tal-ħruġ minn din il-kriżi. Dan għaliex iż-żewġ fenomeni għandhom impatt eh, inġust ħafna fuq livell soċjali u dan iwassal biex ikun diffiċli ħafna biex nilħu l-anijiet budġetarji tagħna fil-kontijiet pubbliċi. Aħna ma nistgħux nieħdu biss miżuri fuq eh, livell ta' finanzi pubbliċi mingħajr ma jkun hemm ukoll il-politiki fiskali nrasquhom lejn xulxin u jekk ma nsolvux dawn il-fenomeni se jkollna dejjem aktar problemi u dawk il-pajizi li jinsabu situazzjoni ta' budget delikat ħajkollhom iżjed eh, problemi. Kif ukoll irdu noqogħdu attenti għaliex il-kapital ħajaħrab lejn barra mill-Ewropa, lejn l-Iżvizzera kif ukoll anka eh, stati membri tal-Unjoni Ewropea li għadhom qed iżommu sigrit bankarju hemm bżonn li nieħdu miżuri kontra l-evażjoni fiskali sabiex ikunu nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Kif ukoll aħna nafu li l-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew ridu jieħdu miżuri aktar b'saħħithom biex isolvu il-problema. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President, l-Onorevole Bullman. Il-Kunsil għalna fil-15 ta' Mejju irrit jara li kunem mandat Ewropew li il-Kummissjoni tista' tinnegozja fuqu. Dan hija ħaġa tajba, hija ħaġa korretta, mbagħad ikunu nistgħu naraw kemm il-Kummissjoni Ewropea ħad tkun qed tagħmel progress fil-negozjati mal-Iżvizzera u oħrajn. Iżda huwa veru wkoll meta l-kollegi jgħidu li għanna bżon ta' kooperazzjoni imtejba u jekk din tista' xtejna lek rrit insaqsikom, e, intom għandkom pubbliku għal dak li tajdu saqsu l-gvern Ġermaniż, il-gvern Franċiż, għalfejn m'għamlux dan ħafna żmien ilu għalfej eh, l-ura f'pajizom jużaw il-retorika imma ma jamlu xej, ma jihdux l-inizjattiva. U ekk joġbok wieġeb din il-mistoqsija eh, b'mod pubbliku li saret ġifiri li l-Istati Uniti jider li hija ħafna iżjed b'saħħitha u kapaċi tagħmel iżjed pressjoni fuq l-Iżvizzera mill-Gvern Ġermaniż ma seta' jagħmel. U mhux toqgħodu tajdu sempliċiment li dak li qed tagħmlu huwa tajjeb. Ah, saqsu dawn il-mistoqsijiet fl-interessi tal-ċittadini. L-Istati Uniti kif qed jaġixxu b'mod differenti sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu progress prattiku bħal meta jagħmlu huma. Mela wasalna għal punt catch the eye l-ewwel net is-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna, Sur President. L-evazjoni tat taxxa tagħmel ħsara ekonomika konsiderevoli u hija teddida għal sigurtà nazzjonali. Fir-Rumanija huma biss 33 fil biss 33 fil-mija tal-GDP li huwa affettwat li huwa inqas mill-medja Ewropea ta' 45 iżda din hija waħda mill-prijoritajiet tal-gvern. Il-ġlida kontra l-evażjon tat-taxxa aħna għandna wkoll kumitat intergovernattiv għal dan. Aħna nafu l wieħed mill-oġġezzjonijiet li tqajmu meta tħallna fiż-żona Schengen kienet il-problema tal-korruzzjoni u l-frodi. 40 miljun pakketta ta' sigaretti aħna nafu li ġew konfiskati u ntħallew fil-port ta' Rotterdam għal numru ta' ġranet minar biss ma skoprewom. U anka jek, u dan anka jekk Rotterdam hija ehm, membru importanti ta' eh, Schengen, imma da ma kienx jiġri fil-port ta' Kostanza. Fl-aħħar mbagħad sabuhom imma eh, għalhekk nifirħilhom l-awtoritajiet Olandiżi. Mela hawn xi ħadd jixtieq jagħmel blue card lill-Onorevoli Bazescu? Jena l-mistoqsija sur kummissarju, palma tafu l-Greċja għanda problemi ta' budget li huma gravi ħafna, iżda minn dan aħna nafu wkoll li hemm Le, skużawni, ma nistawx namlu hekk. Il-blue card hija biss biex tagħmel mistoqsija għal kellim ieħor, ġifir deputat ieħor li għadu kif, kif kellem. Għalek, skużani ma ma nistawx namlu hekk. Grazzi.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 Eh, f'kooperazzjoni fl-Ewropa ħafna stati membri jixtiequ jużaw dan biex jollu it-taxxi tagħhom imma dan huwa l-approċċ ħażin għax dan ħajkompli ixekkel it-tkabbir ekonomiku mhux ħajħloq impjiegi ġodda. Strateġija aħjar tkun li kieku intejbu l-użu ta' tħul li jasal mit-taxxi kif ukoll niġġieldu kontra min jagħmel frodi fit-taxxa. Dan jista' jwasal benefiċċji finanzjarji Mbagħad aħna verament nkunu nistgħu ndaħlu l-kompetizzjoni ġusta. Jena smajt bċertu attenzjoni d-diskussjoni li kienaw illum u mħazba ftit jiena nemmen li l-frodi ta' taxxa miex xi ħaġa li qed tiġi miġġielda bizzejiet. Fi situazzjoni finanzjarja li qegħdin fiha fl-Ewropa bħalissa, Daqsek is Galpelt. Dan huwa suġġett verament f'waqtu l-evażjoni tat-taxxa. U t tħun mit-taxxa li jintelef minħabba eh, minħabba dan u din hija problema kbira. U jiena naħseb li m'għandniex sempliciment noqogħdu noħolmu dwar dak li nistgħu nagħmlu, rridu naraw jekk il-proċeduri tagħna mhux fil-fatt effettivi, jekk ma nagħmlux dan, iċ-ċittadini Ewropej se jispiċċaw eh, kif il kumpanija jitilfu il-fiduċja tagħhom. Għalhekk din hija inizjattiva li tagħmilha faħara. Hemm bżonn nirrivedu l-ftehim bilaterali li jeżisti kif ukoll rridu nħarsu lejn il-problemi li jeżistu f'dan qasem. U importanti li il-mezzi monetarji ibridi li ġew indirizzati eh, fil-rapport jiġu fil-fatt indirizzati u din xi ħaġa tinteressani. Grazzi, issa velt Veltman għal-minuta. Il-ġlieda kontra il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa hija xi ħaġa ta' importanza kbira. Dan huwa ta' madwar biljun euro jekk tikkalkulhom. U dawn huma flejjes li jistgħu jiġu investiti f'impjiegi u xogħol u nkunu nistgħu noħorġu minn ġol kriżi. Għandna bżonn trasparenza bejn l-istati membri kif ukoll kooperazzjoni bejn il-partijiet kollha, partikolarment taħt artiklu 56. Grazzi ħafna. Is-sur Papalaw. il Wieħed fil-mija tal-GDP Ewropew huwa dak li fil-fatt jiswa l-ktiswa l-korruzzjoni u l-evażjoni fiskali fl-Ewropa. Dawn huma ċifri hemm ċifri uffiċjali juru li żewġ terzi tal-istati membri issospendew l-aħħar evalwazzjoni għandhom inqas minn 5 f'kull 10 għal dak li 5% għal dak li huwa korruzzjoni. U nitkellem fuq dan għaliex l-evażjoni fiskali miex biss problema eh, li taffettwa ftit pajjiżi kif qed jgħidu wħud, imma taffettwa l-kontenut kollu kemm hu. Rridu nikkonsidraw ukoll parametru ieħor hemm fondi eh, importanti ħafna komunitarji li huma dedikati għall-amministrazzjoni elettronika. U sal-2013 fil-Greċja hemm riżorsi importanti propju għal dan il-għan. Jistaw jintużaw dawn biex nġildu l evazjoni fiskali? U din mistoqsija għal kummissarju. Grazzi ħafna b'dan il-mod nistanala id-dibattitu. Sur President, membri onorevoli, Ministru. Dan kien dibattitu verament fuqtu u kostruttiv jina smajt bċertu attenzjoni għal ħafna opinjonijiet li ġew espressi u jiena inkoraġġut fil-determinazzjoni tiegħi li eh, nwassal għal aktar azzjoni kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa minn dawn it tħassib li semmejtu b'mod tajjeb intom. il kapiet ta' statu gvernijiet indikaw b'mod ċar l-importanza li jagħtu l-azzjoni konkreta f'dan il-qasam. L-isfida hija li imbidlu din ix-xewqa eh, politika f'azzjoni reali fil-post Sistemi effettivi ta' taxxa għandhom bżonn ta' ħafna affarijiet, pereżempju diżenji tajbin, eh, kontrolli effettivi u amministrazzjoni b'saħħithom. Dawn huma elementi li l-Istati membri jridu jaħsbu fuqhom li lin mill-tassib tradizzjonali tal-Unjoni dwar kwistjonijiet transkonfinali fuq it-taxxa. Jiena nemmen li jissanna l-opportunità fil-semestru, fil-proċess ta' semestru Ewropew din is-sena sabiex dawn il-kwistjonijiet jitpoġġew mod ċar fiċ-ċentru tal-aġenda ta' gvernanza ekonomika. U jiena se nkunet inħeġġeġ li sabiex dan isir fil-xhur li ġejjin. Jiena għandi żewġ prioritajiet importanti. L-ewwel nett jiena nixtieq nassigura li r-rapport tal-Kummissjoni lil kunsill Ewropew f'Ġunju jipprovdi bażi soda u realistika għal aktar xogħol. U importanti li nimmobilizzaw l-Ministri tal-Finanzi sabiex jitrattaw il-kwistjonijiet importanti madwar il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Tini net, jien se qed nizviluppa l-idejat tiegħi fix-xhur li ġejjin għall-inizjattiva li jienet nippjana fuq it-tax havens kif ukoll nippjanar aggressiv għat-taxxa. Illum tajtuni lista twila ta' tasib u idejat ħafna minnkom referejtu għal kwistjoni ta' ftejim mal-Svizzera. U jiena qed nistenna bil-ħerqa l-isforzi tal-Presidenza Daniża sabiex jiffinalizzaw dawn il-punti u e, iwittu it-triq sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tinnegozja flimkien mal-Iżvizzera kif ukoll biex nagħtu l-possibilità lill-Istati Membri tagħna sabiex jiġbru xi flus li jistħoqilhom hemm minkom li tkellmu dwar kwistjonijiet ta' eh, pjanar aggressiv ta' taxxa. U din ukoll tinsa fuq l-aġenda tal-Kummissjoni ta' din is-sena. U aħna ħaniġu lura b'inizjattivi konkreti ta' kif għandna nittrataw din il-kwistjoni u din il-problema. Il-qsim tal-aħjar prassi jena rrid ngħid li aħna għanna struttura speċifika għal dan il-grupp ta' politika ta' taxxa ġi stabilit mill-Kummissjoni u f'dan il-forum Aħna nixtiequ nistiednu l-istati membri sabiex jaqsmu l-aħjar prassi tagħhom sabiex inkunu nistgħu nużaw dawn l-aħjar prassi fi stati membri oħra. Is-Sur Bullman għajjem kwistjoni dwar l-Istati Uniti. Iġviri li l-Istati Uniti is għanda l-abilta li tiġġilet kontra l-frodi ta' taxxa jina ma naqbilx li aħna għar mill-Istati Uniti, aħna fil-fat Edin naħdmu b'kooperazzjoni mill-viċin mal-Istati Uniti sabiex nipromuovu eh, standards ta' skambju ta' informazzjoni madwar id-dinja u jena nittama li din il-kooperazzjoni se tagħti riżultati tajbin, mhux biss fir-relazzjoni tagħna mal izda iżda wkoll ma' pajjiżi terzi oħra. Jena se nkun qed nikkuntattja wkoll lil eh, partijiet interessati eh, fuq il-bini tal-konsultazzjoni eh, pubblika fuq il-każijiet ta' non tassazzjoni doppja. L-appoġġ tal-Parlament huwa essenzjali kaħna nimxu qudiem kemm flozja ta' tmexxija politika kif ukoll nappoġġaw inizjattivi leġislattivi xirqa tal-Kummissjoni biex nikkonkludi sur President, membri, Ministru, jiena verament kuntent li stajt nikkontribwixxi għad-dibattitu tal-lum. Jiena minnaħa tiegħi Apprezzajt il-kummenti tagħkom, l-opinjoni tagħkom u nistenna bil-ħerqa li jkollna aktar opportunitajiet sabiex niddibattu din il-kwistjoni tant importanti. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Issa l-Ministru għamena l-Kunsil. Sur President, Kummissarju, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu interessanti, dan huwa dibattitu li jurina biċċar li l-ġlieda kontra l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa huma punti li huma ta' importanza kbira għal kunsel Kummissjoni u l-Parlament u għanna nixtiequ u nenfasizzaw dan il-punt. U fil-ħafna diskorsi li sabu illum aħna eh, rajna enfasizzat mill kelliema differenti dan is-suġġett propju kemm huwa importanti. Jina nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l kummissarju Xemeta talli tana eh, perspettiva ta' kif il-Kommissjoni interveniet f'dan il-qasam u nixtieq ngħid fisem il-Presidenza Daniża li aħna nħossu li l-kooperazzjoni mal-Kummissjoni u mal-Kummissarju hija verament eh, ta' valur fl-ewwel intervent tiegħi jiena qed li kien hemm firxa sħiħa ta' ftehim li kienu qed jiġu diskussi fil-Kunsill u li r-riżultati ta' dan ħanarawhom fil-ġejn qarib. Il-punt tal-Iżvizzera tqajjem ukoll. Il-Presidenza Daniża qed tenfasizza il-bżonn li jkollna ftehim kemm jista' jkun malajr ma' l-Iżvizzera. Imbagħad, kooperazzjoni mal-Stati Membri u l-Parlament ħanamlu l-almutana sabiex eh, naġlu il-proċeduri. Kif ukoll sabiex nassiguraw li nkunu qegħdin nagħmlu eh, progress f'serje sħiħa ta' dossiers. Per eżempju, fuq it-tassazzjoni ta' tħul mitfaddil. Aħna nittamaw li ħankunu nistgħu nagħmlu progress fuq dan il-qasam mm, dal-waqt. Aħna ħanamlu l-almutana wkoll sabiex nassiguraw li fil-Kunsill Ewropew se jkollna segwitu fuq il-proposti eh, tal-wedit li namlu. Jien nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li poġġa din il-kwistjoni importanti fuq l-agenda u il-Presidenza Daniża flimkien mal-Kummissjoni u l-Parlament ħajamil minn kollox, ħatamil minn kollox sabiex nassiguraw li konna li nimxu uddin fuq dan il-qasam kif ukoll sabiex il-frodi tat-taxxa tkun wieħed mis-suġġetti importanti fuq l-aġenda Ewropea sabiex ikonna Eh, aktar kontribuzzjoni għall-Europa fl-Unjoni. Grazzi ħafna, issa jien irċivejt abbozz ta' riżoluzzjoni u nixtieq għalhekk nagħlaq id-dibattitu fuq dan. Ehm, il-votazzjoni il ħassir il-ġimgħa f'nofsinhar. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Jiġifieri,